Naddissa Assur Nicholson. Grazie, President. Nidentifika ruħi ma dak li għal dwar il-poplu Franċiż dal-ħodu, naħseb li kullħat għandu sentiment dal-ħodu. L-aħħar żvilupp eh, ġrat ġimani għaddit l-estensjoni ħatati opportunità li verament wieħed l problema serja ma mhux ħankun surpriż, eh, naħseb li il-backstop hija l-problema u l-enija sur Barnier. Eh, ħaġa li kienet il-problema mill-bidu u ħadkompli tkun il-problema jekk inti żżomm il-pożizzjoni tiegħek. Jien nixtieq ngħid li l-ekstenzjoni sa Ottubru ma nibda l-ebda ftehim sa dak iż-żmien. Verament nemmen li ħajkonna bżonn kommissjoni ġdida ħajkonna bżonn parlament ġdid, ħajkun hemm bżonn ta' opinjonijiet ġodda biex wieħed jista' jagħti soluzzjona eh, soluzzjoni għal din il-problema. L-opinjoni tiegħi dejjem kienet jekk inti parti minn klabb għandek tkun dak il-klabb, ma tistax tkun nofsok ġewwa u nofsok barra. U dak hija l-problema eh, l r-Renju Unit li l anfusta fija. Din ħad tkun eh, dan ħad l-aħħar diskors tiegħi wara 30 sena jien nixtieq nieħu l-opportunità li kien pjaċir kbir għalija, unur li nirrepreżenta il-poplu tal-Irlanda ta' fuq li ili għawek 30 sena. Kien hemm żminijiet tajbin, kien hemm żminijiet ukoll verament eh, eh, koroħ meta kellna terrorizmu. Imma f'din il-kamra Jacques Delors li appoġġa il-poplu tal-Irlanda ta' fuq meta u wassal eh, fuq Ian Pesley u aħna morna naraw eh, fil-94 fil-biġu tal-proċess ta' paċi kif tista' tgħin l-Ewropa u l-Ewropa eh, eniet b'żewġ biljun euro li fondi li affettwat ħafna l-Irlanda ta' fuq. Jiena ħa sellim l-parlament ħadd gost, nispera li tajt xi ħaġa tajba u nispera li rappreżentajt il-poplu tiegħi. Tajjeb. Għax il-poplu tal landa ta' fuq huma poplu verament tajjeb. Thank you very much, Mr. Nicholson. Grazie ħafna, Sur Nicholson. Pala wieħed li ħdam tijak fil-Kumitat tal-Bidja kien kont kollega kostruttiv fil-reprezentazzjoni tiegħek ta' dawk li tirrepreżenta. Nawgurawlek. Jina sibt eh, eh, kellek eh, opportunità oħra. Jena skuża ruħi ma dawk li jżommu l-ħin ġanna problemi kbar għal minuta l-Unjura Andersen. Xej ma tbiddel. Londra tmur kontra l-ftehim tal-ġimgħa l-kbira, sitt xhur ta' nuqqas ta' ċertezza u pushback fuq dak mill-Britanniċi dwar li ftehmu fil-Deċembru tal-2017. Il-Brexit tmur kontra eh, id-drittijiet tal-poplu, inkluż biex jivvutaw. Talba li kienet fil- eh, qalba tal-moviment tal drittijiet ta' bnedem elezzjoni li fina għel u fina għor marridux li l-popju taħta fuq jivvotaw. Manna batu massaċ ċar Dublin, Brussellu, Londra, ejjen natu sentenza tana fuq dal-koes u dal-vandalizmu politiku. Il-vot billi eh, tellaw l-MPs ta' ximfejn li eh, biex noħorġu b'forma demokratika minn dan il-komplikazzjoni ta' Brexit. U ek nieħdu pass sensibli lejn l-laqda tal-Britanniċi. Grazzi. Em kartulina blu. Sur Kelly. Missunja Anderson disposta. Sur Kelly, jek joġbok. Normalment jena ma nitkellimx eh, mal-kollegi. L-tini darba faċa snin. Imma eh, meta nisma li Dublin ħalli abbandonat l-Irlanda ta' fuq, taf kulħadd jaf li l-gvern tal-Irlanda għamlet kuda huwa possibbli. Mistoqsija, mhux dikjarazzjoni. Meta kif tista' tgħid jekk huma ixin fejn qatt ma jieħdu l-post tagħhom, siġġu tagħhom. Naħseb li jinqiegħed hawnhekk u Sinn Fejn hija ċara dwar il-pożizzjoni tal-gvern ta' Dublin. Il-gvern tal-Irlanda huwa gvern mill-gvernijiet biss li ma tagħtix li id dritt ta' jivvotaw fl-elezzjonijiet Ewropej meta huma jieħdu nota. Inti taf xon, inti taf li fl-Irlanda fuq li ommi u l-ġenerazzjoni ta' ommi dawk li marru ma' John Kim fl-Irlanda biex jiġuldu għal persuna waħda vot wieħed. L-intkom pretendejtu li vot wieħed vot bnidem wieħed u lebda bnidem. Il-President tinterrumpi l kellima L-Honorable Smith għal-minuta. Grazzi ħafna bħala wieħed mill-Iskozja, eh, ħafna ħasbu li aħna mitna male. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kunsill ħalli eh, jiktana ħiżet ħin biex nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni. Kif eh, għal John Lennon tajt li inti għandek ħolma ma hemm ħafna li għandu dil-ħolma li l-aħjar Brexit u ma jkun hemmx Brexit. Issa nħarsu lejn l-elezzjoni Ewropej li l-partit tiegħek qed jipprepara jiena nixtieq nagħmel talba u nqogħdu attenti. Għanna nqogħdu attenti minn dak li qed jiġri fil-populizmu u dan populizmu huwa riskju għal kulħadd, teddida għal kulħadd. Il-demokrazija eh, fir-Renju Unit għandha problema u għandkom tibatu osservaturi internazzjonali biex inkunu żguraw li l-elezzjonijiet Ewropej verament eh, isiru kif imiss tkissru l-liġi ta' data protection, ta' elettorali u għem raġunijiet li nasbu li ħadiet ħatarġa jisir. Dan huwa il-partit tiegħi u l skozja aħna disposti. Naħseb li nkunu nispera li nistaw noddu fuqkom ukoll. L-Honorary Gerling għal-minuta. Grazie ħafna, Signor President Nixtieq nirringrazzja l kulħadd hawnhekk għall-paċenzja u l-kapaċità ta' nies ta' stat. Nixtieq eh, nsemmi sur task, nixtieq ngħidlek li stant irċevejt ittri u emails u text fej eh, talbuni niġi nħodlok idek biex nagħti grazzi għal dak li għamilt tar-Renju Unit għandek status verament ta' idolu, accettat il-responsabilta li li ma jkunemx ftehim eh, differenza kbira minn ħafna nies fil-politika fil-Renju Unit, speċjalment konservativa li, li gidbu eh, u għamlu minn kollox. E, saret mill-lider parti mill-kurrikulum vitae ta' biex wieħed ikun eh, mm, Prim Ministru ġdidi. Imma x-xogħol ta' Sur Banjer, Sur Task u Sur Juncker tawna l-opportunità biex niġġieldu biex nivvotaw Mejju ta' 23 ħanamlu kull sforz biex nispjegaw nitkellmu favur li nibqgħu. Ħanitolbu li jgħazzu l-pajjiż qabel il-partit. U nisperaw li konna riżultat li jagħti indikazzjoni li wasal iż-żmien għat-tieni referendum dak ir-referendum jista' jsur f'Settembru u sa Ottubru 31 inkunu nistgħu nibqgħu. Grazzi. Mr. Dance for one minute. Merci. Au nom des peuples. il-parti tiegħi nixtieq ngħid li aħna għat nħossu sal-istadi u koll għallak ġarra f'Pariġi u narfu ħafna l-xol kolla li qed isir minn ehm, ħaddima ta' tifi tan nar ħna għedin solidarita ma'kom. Brexit is a process. Brexit huwa proċess u dawk nis qed mux għat jaċċettaw il-proċess, nħarsu li il-possibiltajiet kollu ma negativa, ħat ma jrid ikun responsabli dan. Għalek u għizet faċli li jinjoraw u jgħidu li kien impradiment, imma l-verita huwa li l-Brexit ma jistax joffruha. Dak li wedu ma jistax jagħtuh. Eh, għażla ċara bejn dawk li għedin fuq in-naħa l-oħra kull ma jgħidu u jajru traditur lil kulħadd u dawk li qegħdin fuq din-naħa li huma disposti li jaħdmu mal-kollegi biex nibnu Ewropa aħjar għalhekk qegħdin hawnhekk biex naħdmu flimkien biex ikun hemm eh, ġejjini komuni u aħna disposti nagħmlu il-parti tagħna. Sur Henkel għal-minuta. Jena mort bil rota sa Parigi, Luxemburgu u sa kem mort dik il-katedral u verament ktib kbejt il-bira. President Tusk semmejt li Gdansk ġiet mibnija minn ġdid. Għandik eżempju ieħor ta' rikostruzzjoni ġdida. Il-Knisja ta' tal-Madonna ta' Dresden u dan għamennija bil-għajnuna tan-nist minn Coventry. Nappoġġa dak li qal sur eh, Gonzales qabel li għandu jkun proġett komuni biex jgħinu biex jibnu mill-ġdid il-Knisja f'Pariġi. Il-Parlament għandu jgħid li din għandha tkun priorità għal leġislatur biex jiġi mibni mill-ġdid din il-Knisja. Sur Tusk, intattu ukoll għandha tsir mill-28 nazzjon U il-fatt huwa li l-risposta tiġi minn Londra u President Tusk u oħrajn, imma hemm xi ħaġa li tistgħu tagħmlu biex ikonna risposta adekwata minn Londra. Għandkom tiżguraw li l-Renju Unit tibqa' parteċipant fir-rikostruzzjoni tal-Knisja f'Pariġi billi niżguraw li l-Renju Unit tibqa' membru tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Mrs. Hubner, for one minute. Signora Hubner, grazzi, President, colleghi. President, colleghi. Il-skadenza eh, ġdida kienet eh, azla diffiċli. Issa eh, eh, sta l-Ingliżi biex jużaw il-ħin li għandhom. Il sfortunatament u kienet ta' diżappunt għal kulħadd f'din l-aħħar ġimgħa smajna kummenti u tweets minnaħa ta' politiċi Ingliżi kontra l-Unjoni Ewropea kif huma jippruvaw ifixklu it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea. Ah, ah, se jkun hemm permess biex dan isir, aħna se niddefendu, nipproteġu l-Unjoni Ewropea u aħna se nkomplu eh, eh, eh, nużaw il-forza tagħna biex niżguraw istabilità. Ħaġa żgura hija hija il-problema miex il-backstop fil-ftejim imma l-futur forsi hemm soluzzjoni però hemm bżonn illi il-politi minnaħta l politiċi britanniċi jridu jgħidulna xiridu. Is-sur Kelly. L-għonet jena nishtiq nesprimi simpatija minnaħa tal-gvern eh, Irlandis fuq il-traġedja tal-Notre Dame. Jiġri xiġri l-inċertezza tibqa' l-persuni għedin ibatu. individwi u negozji li huma affettwati u anki il-bdewa li qed jihdu eh, xi uh, 100 euro inqas għal kull annimal eh, imħabba l-inċertezza. Unittama illi Mayu Coburn jistaw jiftemu jekk ma jiftemux emżon assolutament li sir deċizjoni biex ikun hemm posponiment tal-Brexit. Ma nistawx inżommu l-inċertezza. Et taffettu anki l-kostituenza tagħna aħna kellna noleġġu ħames membri tal-Parlament u issa sen neleġġu erba' u dan ma nistawx inwaħlu fil-Britanniċi u għattortana tortana għaxina sentejnilu jina tlabt li ma, ma ridux nerġaw niddistribwixxu siġijiet li kienu tagħhom sakemm l-Ingliżi ma jitilqu. U issa għanna din it-taħwida. Allura e, allura irridu e, namlu kull ma nistaw hawnhekk. Grazzi sanna kaċ di Coelho. Grazzi, President. Jena nishtiq najt. Is-sur Rangel qed jitkellem, skużawni. E, illi il-Kunsill Ewropew il-Kommissjoni, kummissjoni urid flessibilità lejn il renju Unit. Kif aħna konna tlabda, jena kontent illi e, l-Renju Unit lesti biex jorganizzaw elezzjonijiet Ewropew u dana qed jiftaħ possibilità illi ir renju Unit jiddeċidu jibqgħu fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq niċċara illi din id-deċiżjoni għada edha toħloq inċertezza għal ħafna persuni, għal negozji u għal pajjiżi u jiena nixtieq nitlob lill-Kummissjoni Ewropea u lill-gvernijiet tal-Istati membri biex jagħmlu kull ma jistgħu biex jgħatu iktar ċertezza lil persuna li qegħdin ibatu b'din l-inċertezza moħluqa mill-Parlament Ingliż. Eh, Aħna l-koll mbikma għal uġeħta Franza għall-umanità, Notre Dame kienet eh, um, l-umanità, t-reprezenta l-umanità illi bniet u t-bnija. That the council has not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 signora presidente onorevoli colleghi Il-ħadd li għadda jiena mort Londra u jiena kont ma' grupp ta' Galizjani illi joqogħdu fir-Renju Unit. Huma eh, inċerti fuq il- eh, fuq il-ċaqliq ħieles fuq il-servizzi u fuq il-problemi tal-medicini u ma jiexu u jaħdmu fil-Renju Unit jħossuru il juma Ewropej u ma jafux se jiġri. U l-President Tusk u l-President Juncker nishtiq namel referenza għal politika tal-sajt, il-flessibilità li aħna qegħdin insemmu hawnhekk illum tobbligana biex natu ċertezza għal eh, politika tas sajt manki għal ċittadini Ewropej. Esa Lopez Aguilar, President u President Juncker. L-Europa eh, trid timxi l-qoddim u trid tifoka u tikkonċentra fuq problemi veri jiena nishtiq nesprimi anki simpatija u kondoljanzi ma' Franza wara in-nar ta' Notre Dame, imma aħna għandna dejjem iktar inċertezza issa illi Renju Unit se jidħlu fil-elezzjonijiet eh, Ewropej. Jiena nemmen illi il-poplu għandhom ikunu responsabli għal dak li għamlu, mhux biss il-membri tal-Parlament imma anki dawk li eh, kienu fil-Parlament Ewropew f'dawn l-aħħar 20 sena. Jiena mm, għandi mit sena sa' kem naslu 26 tal-Mejju biex l-Europa tala din it-traġedja. il-ħin wasal u Isur e, e Brannen. L-Unjoni Ewropea mibnija mill-inkubu e, ta' tini gwerra dinjija. U jiena nappoġġa l-kummenti tal-President Tusk illi għatanna bżon ta' min joħlom. U fil-klim ta' Lawrence, kulħadd joħlom, imma mhux kulħadd bl-istess mod. Hemm min joħlom bil-lejl u jara li matul il-ġurnata jara li dan kien kollu van, imma dawk li joħolmu bil matul il-ġurnata u ma perikolużi. Għax e, wasal il-ħin u ma tanċanna aktar ħin. Allora kompli aħlam e, President Tusk u anki il-persuni li jishtiqu li l-Ingliżi jibqaw jistaw ikomplu jibqaw u aħna sen aħna nistgħu nibqaw fl-Unjoni Ewropea u aħna se nibqaw fl-Unjoni Ewropea. President, il-kellim li mis, dan id-dibattitu et juri ħaġa wahda sur Hockmark, et juri li l-Unjoni Ewropea hija maquda. Il-problemi f'Westminster huma kkawżati mill-fatt li l isħubija fl-Unjoni Ewropea hija importanti għas-soċjetà u mhux faċli li wieħed joħroġ. U jiena ngħid illi sur Faraġ huwa bnidem ridikolu u fil-fatt huwa bnidem ridikolu qatt ma kontribwixxu ikkontribwixxa serjament għal ftuħ tal-Ewropa, għal kummerċ Inti ma nafx għaliex in-nies jibżaw minnek. Inti qed tipprova tbeżżana li inti ħaterġa' lura, imma inti minn xejħ li f'paljaġġ. Aħna kultant nisimawk. Emma, fil-fant mannix nisimawk, għax mandu lebda sinifikat, lebda tifsira għall-Unjoni tal ewropa Inti ridikolu u m'għandniex biza minnek u nittama il-Renju Uniti kun jista jibqa fl-Unjoni Ewropea. Grazie. Bekk nagħlqu l-kaċ tiegħi u issa nisimgħu nerġgħu minant il-President Juncker. Sinjura President, Sinjuri, jiena hawnhekk qed nitkellem wara illi nkun samt uh, periodu twil mal-persuni fil-awla se nkun fil-bidu tal-parlament ġdijt ma nista' ngħid illi sen se jiddispjaċini li brok mhux se jkunaw aħna e- e- e- ġilidna fl-imkien, kpejna fl-imkien u jiddispjaċini li se nimmisjaħ u jiddispjaċini li mhux se jkunaw fostna. Grazzi Sur Juncker e Sur Tusk. Grazzi Għandi kumment wieħed biss. E għal ftit ġemat issa il-parteċipazzjoni e, tar-Renju Unit fil-elezzjonijiet għajmet emozjonijiet speċjalment fil-awla. Jena nishtiq najt unfakkar il-kulħat illi Renju Unit għandhom dritt u l-obbligu illi jihdu sem f'dawn elezzjonijiet sakemm jibqgħu membri tal-Unjoni Ewropea. Dina ma nistawx ninnegozjaw fuqa. U jiena ma nistax naqbel illi jkollna eh, sħubija ta' tini kategorija. Jiena nifhem l-interessi tal-partiti imma ma jistawx ikunu iktar importanti mill-realtà legali. Is-sur Hofstadt, Verhofstadt, eh, ċabċablu eh, ħafna sur Faraġ. U dina hija raġuni bizzejiet għalik sur Ferhofstadt biex tirtira kull maħat u la dak li inti stqarrejt. Thank you, colleagues. Grazie, kollegi. Eh, dan id-dibattitu issa maluq. Thank you, colleagues. You can continue the conversation. Grazzi, kollegi. Konversazzjoni testa tkomplu għon barra. Issa għanna dibattitu iħor x'nibdew. Unishti unistidnu nistidnu il senjura Tisen, eh, Kummissarju Tisen, tiħu posta sakemm waqt li aħna nirringrazzjaw il-kollegi eh, eh, sakemm jitil u sur Tusk u sur Juncker tistaw t-komplu l-konverzazzjoni ta'kom wara barra mill-awla jek joġobkom. We will have a one minute recess. I'm... Namlu, namlu pauza ta' minuta, mux etir nexil inżom l-ordni. Nistennew minuta sa' kem eh, isellem il-kulħat. Thank you, colleagues. I really will. Grazie, kollegi. Isen se jkolli nitlobkom titilqu dawk li mitkomx involuti fil-dibattitu li jmiss. Sur Corbett, kollegi, hemm bżonn inkomplu nibdew id-dibattitu li jmiss. So, please, the next item on our... Mela, l-punt li jmiss fuq l-agenda u rapport ta' Sur Calvé Champon fuq eh, kondizjoni ta' xol trasparenti u prediċibli fl-Unjoni Ewropea. Nati il-mikrofonu għal erba' minuti u nofs l-Sur Kalve Xambon. Muchas gracias. Grazie Afna. Signora Presidente. Għadar boħra jena kontent immens li um, fosna Kollegas, ekcelentissima signorija. Bib, signori, u għonur kbira li għet nirreprezenta xol ta' ta' tim sħiħ ta' nies, ringrazzjom ta' kollaborazzjoni ma' tullaw xur, ma' li ovvijament kienu taħt pressjoni ta' ħin biex jiprovaw joħorġu, jom propon direttiva li b'xi mod jew t tiżviluppa direttiva li kienem qabel ta' 28 sena ilu eh, u li tmur ħafna eżiet li lin. Nixħa kemm hija importanti politikament din id-direttiva f'dan il-moment. Din id-direttiva qiegħda fil-qafas eh, tal-pilastru soċjali li li eh, offrejna f'Gothenburgu s-sena li għaddiet huwa l-ewwel pass jiena ngħid ta' ġgant biex tiġi implementat forma prattika id-drittijiet li hemm fil-pilastru soċjali. Dak is-sens hija direttiva li taffettwa għal ħaddiema kollha tal-Unjoni Ewropea u għalhekk għaċ-ċittadini kollha li ġeneralment jew qed jippreparuhom għax-xogħol jew jaħdmu jekk jistgħu jew qed eh, igawdu d-drittijiet li kellhom meta kienu qed jaħdmu. Għalhekk, jiġifieri taffettwa l fuq minn 500 miljun eh, ħaddim Ewropew li minn hawn xar ħajvotaw. Għalhekk hija importanti wkoll li dan il-mandat ta' prova dan id-direttiva ta' ekwilibrju li kellna nsibu fost il-forsi politiċi kollha. Din id-direttiva għandna nkunu ċari dak li tistabilixxi huwa tistabilixxi drittijiet minimi Iwali għal kulħadd l-Unjoni Ewropea. Drittijiet minimi, mhux qed tistabilixxi liġijiet mhux qed tistabbilixxi metodi jew affarijiet konkreti ta' applikazzjoni għax dan ħaj jagħmluha l-Istati Membri. Din hija ħaġa li għandha nkunu ċara fuq dem hemm l-ebda intħil fil-prinċipju ta' sussidjarjetà dak li jistabbilixxi din huwa drittijiet minimi biex fl-Ewropa wieħed ikun jista' jitkellem dwar Ewropa soċjali fejn wieħed ikun jista' jiżviluppa l-ħajja professjonali. Il-kontenut tagħha huwa fejn l-inqas nista' nagħmel Naħseb li kulħadd ra hemm ċerta drittijiet ta' informazzjoni ħafna aħjar minn dak li kien hemm fil-vetu design. Ma' drittijiet li biex wieħed ma jkun hemm biex ma jkunemx ebda abbuż tal-perjodu ta' taħriġ eh, jew ta' prova li huma universali fl-Ewropa f'minissa jew meta tidħol fis seħħ imma li huma punt ta' referenza u kun kontribut ta' da il-dokument huwa li hemm drittijiet ta' sustanza għal forum ġodda ta' kontratti on demand, plattaformi, dak li huwa xogħol prekarju, dak li tridu. Dawn il-ħaddiema kollha li qegħdin bħalissa fil-limbu, minn issa ikollhom bħala punt ta' referenza tal-Tribunal ta' Ġustizja tal-Qorti Ewropea u ta' din direttiva biex ħadd ma jkun jista' jabbuża jew jew jisfrutta żejjed il-flessibilità li wieħed jara f'ġa. Għanda din importanza u koll din il-direttiva dak li il-living playing field li kulħadd jiffunzjona fl-istess kondizzjonijiet. Jiġifieri li jiżgura li social dumping ma jsirx akkost ta' minimu ta' kwalità ta' ħajja tal-ħaddiema għax tkun l-istess fl-Ewropa kollha. Hekk joġobkom, żommu f'moħħkom li aħna qegħdin nagħmlu l-Ewropa eh, li nafu l bieraħ kien hemm eh, xi ħaġa eh, ta' soba kbira, imma aħna qegħdin nibnu hawnhekk l-Ewropa Soċjali. Grazzi l dawk kollha li jenuna, grazzi. Grazzi, Sinjura Tyson fisem il-Komissjoni. Grazzi, President. Jina kontenta li jgħata edha hawnhekk fostkom għal vot eh, fuq din id-direttiva li hija waħda mill-riżultati importanti tal-Ewropa tad drittijiet soċjali. Nixtieni ringrazzja l-Istur Kalvesh għal Xambon li wassal din il-dan il-rapport għal konklużjoni ta' suċess. Aħna konna taħt pressjoni biex nalqu dan il-fajl waqt il-mandat biex nilħu il-ftejim ma kienx ikun possibbli mingħajr il-bona volontà u l-kooperazzjoni kemm tal-Kunsill u tal-Parlament u anki bil-entużjażmu eh, tal-rapporter li fittex konsens. Id-direttiva proposta hija riżultat importanti għall-Europa Soċjali. Din id-direttiva tagħti lil 200 eh, miljuni ta' ħaddiema Eh, fl-Europa eh, kondizjonijiet prevedibbli. Aħna qegħdin naġġustaw l-Europa għal dinja moderna tal-xogħol. Kif tafu eh, il-membri tal-parlament hemm ħafna eh, zaza u nisa li jaħdmu fi żmien fi forum flessibbli ħafna eh, fil-xogħol modern. Irridu niżguraw protezzjoni għalihom kollha mingħajr ma natu eh, eh, dmirijiet ibsin wis għal min ħaddem. U dan dak li għamilna din il-direttiva aħna izgurajna aktar trasparenza, il-ħaddima kollha fl-Unjoni Ewropea se jirċevu informazzjoni eh, u il-ħaddima jkunu jistgħu jafu fuq il-kondizzjoni tagħhom x'inhuma fi żmien l-ewwel ġimgħa x'inhuma drittijiet u l-obbligi tagħhom u dan jinkludu l-informazzjoni fuq il-paga, il-ħin ta' xogħol, eh, id-dewmin tal-kontratt u grazzi għal Parlament anki informazzjoni ulterjuri għal eh, ħaddima temporanej. Hemm xi żewġ miljuni ta' ħaddima illi kienu esklużi u issa se jkunu koperti u dawn jinkludu il-ħaddima ta' pjattaforma ta' li jaħdmu fid-dar, dawk li jaħdmu fuq zero hour projects u dawk li jaħdmu fi żmien qasir. Però aħna maħniex se nieqfu hawnhekk fuq id-drittijiet ta' informazzjoni. Id-direttiva tagħti anki drittijiet eh, konkreti. Eh, per eżempju, limitazzjoni tal-periodu ta' prova u anki eh, klawzoli oħrajn biex il-ħadima jkunu jafu li muma il-ħinijiet li jkunu jistaw jiġu mitluba li jaħdmu u anki dritt ta' kumpens jekk il-miniħaddem jikkanċella fl-aħħar minuta u miżuri anki biex eh, eh namlu prevenzjoni tal-abbus u għem il-prinċipju anki illi eh, eh, it-taħriġ għandu jkun minar spejjeż għal miniħaddem. U dan kollu E, se tivvotaw fuq illum hija titjib sostanzjali fuq il-kondizzjoni ta' ħidma għal ħaddiema kollha tal-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin e, namlu terren ġdid f'din id-direttiva u allura se tkun ta' importanza kbira illi aħna jkollna anki dritti l-implementazzjoni ġusta tal-Kummissjoni se taħdem mal-awtoritajiet nazzjonali biex tiżgura li l-għana ħari e, u jagħti dawn id-drittijiet għal ħaddiema prekari mingħajr problemi għal minħaddem. Grazie. <clears throat> Signora Arena, fisem il-Kumitat. Grazzi. President Kommissarju l-lum fl-Europa l-fuq minn 4 miljon ruħ jaħdmu il-kontratti li kopru għazmint minn sigħat fil-ġimgħa. 1.6 miljuni għandhom kontratt determinat b'ammont ta' żmien inqas minn xahar. 6 miljuni huma xogħol li huwa eh, mhux definit u l-iktar huma vulnerabbli huma n-nisa. Dan ix-xogħol prekarju. U dan ix-xejra qiegħda tikber il-xogħol li qed jiġi inħoloq mill-kriżi ħafna drabi wisq drabi huwa xogħol prekarju mħallas ħażin eh, mhux protett eh, u ma jagħti ebda perspettiva ta' fuq żmien twil għal dawn il-ħaddiema. Dawn il-ħaddiema huma eh, impossibbli li għalihom illi pereżempju jkollhom self mill-bank li jorganizzaw ħajjithom bażikament. Il-tekst għan adattaw illum għandu bħala għan li ntejbu s-sitwazzjoni li garantixxu li jkun hemm protezzjoni aħjar u trasparenza aħjar u iktar informazzjoni fil-kuntratti tax-xogħol tal-Ewropa. Huwa pass il quddiem kif qed inti. Imma hija ħasra ħasra li l-istati membri u eh, eskludew mid-direttiva l kuntratti ta' inqas minn santejn fil-ġimgħa eh, li ħasra li istati membri saw xaqblu fuq il-proibizzjoni l-iktar sempliċi ta' kontratti zero hours. U allura Iva eh, tipproponi direttiva biex immexxi l-qudimi, direttiva bażika minima imma aħna rridu nkunu aktar ambizzjużi bħal stati membri fuq il-protezzjoni tal-ħaddiema jekk aħna rridu li l-ħaddiema tagħna iżommu mal-ideoloġija Ewropea. Grazzi. E, Grazzi. Issa fissem il-gruppi politiċi is-sinjor Ratke għal żewġ minuti IPP. E Grazzi, President. Komissarju, Sinjuri, jena gburi mir rizultat li għanna u dimna jena nżguri li dan huwa kompromess li huwa tipiku għal xolta ta' xoltana li jisir fil-awla eh, fil-parlament. Imma l-kompromess hija karatteristika tal-fatt illi kull min ħadem fuqu jista jara żewġ punti illi jista jgħid li jiena xtaqt li kien differenti hawnhekk fuq dan il-punt, però ġeneralment hemm maġġoranza fil-parlament li qal li din sejra fid-direzzjoni tajba. Fisem li PP kien hemm tliet punti li jiena nixtieq nisħaq fuqhom illi jiena għalija kienu importanti bħala xadow. Eh, l-ewwel net bid-direttiva ġdida għandna iktar drittijiet tal ħaddim iktar protezzjoni għal dak f'kondizzjonijiet prekarju. Tieni għalet il-Kummissjoni u koll illi naqsu l-burokrazija għal kumpanija, specialment il-kumpaniji żgħar, din hija ħaġa li verament taħdem u nistaw ngħidu illi aħna qed jirnexxinna nibbilanċaw dawn interessi. U t-tielet punt bħala grupp tagħna kien importanti wkoll illi nizguraw illi definizjoni legali ta' ħaddim u ta' impiegat kif ġi propost mill-Kummissjoni ma ġiċ inkluż fit-test u li din id-definizzjoni ħatibqa tiġi prodotta u definita minn l-istat membri. Eh, definizjoni singola set kienet kiku kienet wasal għal iktar inċertezza. Jina bħala membru tal-Germania nista' ngħid li din id-direttiva se tejjeb id-drittijiet tal ħadima f'pajjiżi illi aħna kburin bil-protezzjoni li natu għal ħadima u nafu illi anki fil-Germania e, illi nafu li jgħam 52% biss li huma koperti mill-negozjati kollettivi. Għaw minn jgħajt illi dina hija l-Ewropa tal-banek imma mhux vera dan huwa kontribuzzjoni tal-Ewropa Soċjali. Issa fisem il-grupp tal-SND is-Sur Lopez għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. L-lum ħana provaw direttiva dwar il-kondizjonijiet ta' xogħol li jkunu viżibbli trasparenti, dan jippermetti li proteġu l-fuq minn 200 miljun ħaddima li ħajtejjeb il-kondizzjonijiet ta' xogħol li qegħdin f'xogħlijiet prekarji, speċjalment kontratti li mhumiex tipiċi, mħalsin ħażin u qed joffri garanziji u sigurtà. Dan ħaj ħares il-ħaddiema kollha anki fuq pjattaformi diġitali li għandhom legislazzjoni li ma tkoprihomx sura ta' nies eh, inklużi miżuri biex jiġildu kontra l-abużi fil-kuntratti b'zero eh, seat. Wieħed irid jirringrazzja u jara fix-xogħol li sar mill-Kummissjoni Ewropea, speċjalment il-Kummissarja Tyson, li responsabbli l-kwestjonijiet soċjali u mpiek u l-Presidenza tal-Konsillu kol tar-Rumanija li eh, għagġlet biex inkunu nistaw navanzaw din id-direttiva li tagħti forma l pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali. Għax wieħed rid jgħid li aħna mhux qegħdin għallum mhux qed napprovaw biss regolament qed nuru triq, qed nuru triq għall-Ewropa. Ewropa utli li tħares u tirkupra eh, r-ruħ soċjali tagħha. Din hija realtà u mhux intenzjonijiet. Ħaġa li għandha tiġi riflessa f'azzjonijiet konkreti u f'budget. Id-dimensjoni soċjali Ewropew mhijiex konsekwenzi tal-integrazzjoni hija il-prekondizzjoni biex jiġu integrati n-nies fl-Ewropa. Għandna bżonn niġġuldu kontra nuqqas ta' gwaljanza, għandna nħarsu l dawk li mhumiex koperti mill-globalizzazzjoni u biex jiffaċċaw nuqqas ta' ċertezza fis-suq tax-xogħol u l-unika forma li wieħed ikun jista' e, jipproteġi demokrazija Ewropea fraċli. President State on Oliver McIntyre fi żmien nek fil-Parlament u anke fil-Kumitat ta' Impjieg jiena dejjem ħdimt għal aġenda ta' regolament aħjar u dan mhuwiex regolament aħjar sinjuri biex ikunu din il-ħeffa li kellna kollha u l-aġa li kellna kollha spiċċajna li abbandonajna l-għanijiet ewlenin tad-direttivi kellna neħnejna d-drittijiet tal-min jaħdem ar-rasu fid-direttiva. U di spiċċati li kienet ċaġa mhux vinkolanti li pipi kif jistgħu jappoġġaw għal kif jistgħu jappoġġaw tekst li xorta jippermetti Mm, eh, li l-bidoti jkunu jistawx japplikaw għat-taħriġ. I għanna dejjem bedna li l ħaddim għarju jiġu protetti anki sikurta tagħhom, għanki kux kubina kbira jew zaħira, jekk taħdemx fis-settur privati jew pubbliku. Imma il tekst din jeżentaw is-servizzi ċivili tal-ħaddiema ta' tifi tan-nar, pulizija, imħalfin, prosekuturi, Dan qed idajjef fil messaġġ politiku jippermetti l-istati membri illi jfarfru u dan huwa żleali għal dan il-Parlament. Grazzi fisem il-gwe Onorevoli Lopez Bermejo. Grazzias, eh, Presidenta. Grazie għafna President, jinnishtin ringrazzja l-rapportera xoll li għamel fl-istessi eh, jiddispeċin il konsil għal darbohra Eh, blokka kwalunkwe avons fid-drittijiet tal-ħaddiem Ewropew. Il-mandat tal-Parlament żgura eh, drittijiet għal kondizzjonijiet ta' dawk li qegħdin f'xogħol iżjed prekarju u dak li ħanivvutaw ma ħallithom nebda ħarsien. Neħew is-servizzi ta' emerġenza ta' sigurtà tal-ħaddima tal-gvern, dawk li jaħdmu fil-baħar, dawk li jaħdmu fil-djar, dawk il-kontratti ta' inqas minn 12 il-sija eh, fost ħafna oħra. Kif qalu il-trade eh, unions daw l li huma diskriminatorji, huma preċedent perikorus dwar id drittijiet minimi li eh, per konsegwenza għandha japplika lil kulħadd universali tlifna opportunità li nibnu Ewropa soċjali li jitolbu l-ħaddiema. Imma dak li għandna qoddima huwa ħaġa żjed serja. Ġifiri, eh, eh, li l-Kunsill, l-Stati membri u qed jiblokkaw forma permanenta deċiżjonijiet li jittudu mill-Parlament Ewropew li huwa dak li ċittadini li jirprezentaw iċ-ċittadina dina qed iwassal li ċittadini qegħdin għaz kontenti bl-istituzzjonijiet u għalhekk qed tavanza il-lemin estrema u meta u meta namlu xaħġa ħaġa mbagħad ikun tard wisq. Lambert, qasem l-ħodur. Grazzi President, paċi kellem oħrajn il-grupp tiegħi illi tlifna opportunita li ma bħala hawnhekk biex nimmodernizzaw il-direttiva. Aħna nilqaw pereżempju l informazzjoni aħjar bħala fil-kontratti f'punt iktar bikri, il-kompens għal xogħol li jkun ikkanċellat l-aħħar minuta skont id-domanda. Imma Mħabba li karatteristiċi varji tal-istati membri jfisser illi mhux se jkun hemm biżejjed ċertezza tal ħaddiema xogħol prekarju għandna problemi kbar li naċċettaw id-drittijiet tal-istati membri li jkopru inqas ħaddiema f'termini tal-ambitu u mhux l-inqas l-eżenzjonijiet li rna kif rifejna li għan perżempju il-ċivil u anki min jaħdem fid-djar u fl-istess jien eh, suppost qed ninvestu servizzi tajbin pubbliċi bħala xprun li huwa u modell Ewropew. ma nafx kif din ħajna dawn kollha jaħdmu u jkollhom ħajja kollha ta' ħajja sorra tan nies dawn it-tip ta' kuntratti tant qosra. Eh, dan il-Kunsill seta ehm, segwa l-Kommissjoni u l-Parlament billi poġġa sustanza u sugu biex jibnu l-Ewropa Soċjali. Iżda dak li ta' il-Kunsill minn naħa ħadd knisja biex tibni oħra. Grazzi, Reveri Marin. Il-kondizjonijiet ta' ħaddiema previżibbli u trasparenza jiġifieri stabilità ta' kuntratti ta' xogħol biex jintegraw aħjar il-forum tax xogħol huwa hija sfida għall pajjiżi kollha l-impriżi u l-ġaturi nazzjonali Edin ħarsu lejn din il-rivoluzzjoni brutali tal-xoq tax-xogħol dan it-tip ta' kontratti tant qegħdin jiżdiedu li mill-2014 fil-mija jaqaf dan il-kategorija. Aħna hija huwa huwa il- dmir tagħna li aħna jkollna prattika abużiva fil-xogħol domestiku, xogħol marġinali li huwa ta' xogħol qasil li huwa maħdum fuq il-fallimenti u speċjalment xogħol marbut ma' pjattaformi diġitali minħabba leġiżlazzjoni ħafna drabi hija waħda tal-istrument tas-soċjetà. Dan it-tekst m'għandux biżejjed ċertezza u l-grupp tagħna nef irrid jipprova jagħmel iktar emendi konkreti u indispensabbli li ċittadini kollha huma mħarsin bl-istess mod u jkun xi tkun il-prekarjetà tax-xogħol ma nistgħux ninsew li jekk aħna nisa jiftaqru fl-Ewropa għal ħabba l-politika Ewropea hija l-oriġini ta' dan il-ħafna il-risors ta' jobs kollha Eh, il-faċilità tal-imprizi tagħna qed wasal l instabilità tal-imprizi jiena qed jiena naf ukoll li aħna jridu nħarsu lejn l-iktar sitwazzjonijiet urġenti l-Unjoni Ewropea trid eh, tara kif tagħmel biex tneħħi din il-konsegwenzi ta' ħsara kbir li kkawżat istess u allura lan tal-grupp tagħna u nippromuovu impjeg eh, ċert stabbli u prevedibbli li wieħed ikun jista' jkollu kondizzjonijiet tax-xogħol ħafna ħjar. Grazzi. Is-sur Barks għal minuta. President, f'Novembru tal-2017 f'Gothenburg intlaħaq ftehim fuq il-pilastru ta' drittijiet soċjali u ġi firmat mill-kapiet ta' statu gvernijiet u dan ir-rapport qed jipprova jibni fuq dak il-pilastru hemm regoli fl-Unjoni Ewropea fuq is-suq intern u wasal il-mument biex issa nibdew niżguraw illi hemm drittijiet minimi għal ħaddiema. Dan ir-rapport ikopri il-persuni li għandhom kontratti diffiċli u aħna nafu illi qed nippruvaw ngħidu hawnhekk il-kompetizzjoni għandha eh, edha timmina id-drittijiet tal-ħaddima. Fl-Ungerija kien hemm liġi illi semmejniha aħna liġi tal-iskjavi u edha taqdil il-multinazzjonali u edha tmur kontra il model soċjali eh, għax eh, dana jgħajt li huwa kontra l-esportazzjoni tal-ħaddiema anki forum ta' fl flessibli. Smi... Nirringrazzja l net l-rapporter għal dan ix-xogħol li għandna qudiemna għaliex matul is-snin ix-xogħol inbidel u issa aħna rridu naddottaw għal din ir-realtà ġdida u biex naslu għal dan ir-regoli tal-unjoni ewropea jridu jkunu aġġornati u modernizzati. dan hu pass żgħir imma pass ieħor biex noħolqu ewropa soċjali li ilna naħdmu għaliha speċjalment f'dawn l-aħħar ħames snin u hawnhekk nirringrazzja lill kummissarju marianne thyssen kif ukoll lill president jean claude juncker u flimkien mal membri ta' din il-kamra speċjalment mill-kumitat tal-affarijiet soċjali u l-affarijiet tax-xogħol għamilna ħilitna kollha biex inħallu l ewropa iktar soċjali milli hija llum u din id-direttiva li għandna qudiemna din id-dikjarazzjoni hija bżonjuża għaliex illum ix-xogħol hu diġitali u għandna tipi ta' kuntratti ġodda u anke forom differenti ta' impjiegi. ir-realtà hi li l-kuntratti short term osra kuntratti magħrufa bħala zero hour u kuntratti on demand infirxu kullimkien u issa din id direttiva qiegħda tagħmel indirizz fuq dan it-tip ta' kuntratti u allura aħna għandna issa mod ta' kif nipproteġu iktar lil ħaddiema fuq dawk li qed jaħdmu fuq pjattaformi diġitali u allura għal darba oħra nirringrazzja l dawk kollha li kienu involuti biex illum għandna dan id-dokument quddiemna. grazzi ħafna. Merci. Je ne vois pas M. Simon dans les rangs, sauf donc on va passer. Grazzi, ma nistax nara Mr. Simon għanek is-Sir Ħadd. Grazzi sew, President. Id-direttiva fuq il- kondizjonijiet ta' xogħol trasparenti huwa dossier importanti, interessanti. Il-lan huwa illi naħolqu iktar sikurtà u rridu naħolqu sikurtà u adattabilità il-impjegati għandhom ikoll ikunu jistgħu igawdu minn ċertu ammont ta' ċertezza. U dawn huma regoli bażiċi li għandhom japplikaw ukoll għal dawk li qegħdin jaħdmu fuq eh, kuntratt mhux standard prekarju meta l-impjegat huwa kuntent u tajjeb ukoll għal negozji. Dak li aħna għandna l-għan tiegħu huwa li jkollna sodisfazzjon reċiproku. Id-dokument tagħna qiegħed jirrifletti dawn l-għanijiet le ma nasibx li huwa każ. Aħna rridu approċċ proporzjonat, adattabilità u aħna rridu nqisu qisu s-suq tax-xogħol billi ma nimponux ukoll piż eċċessiv fuq l-SMEs. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Assum. Urtasum. Grazzi, minkejja x-xogħol eċċellenti li kien seddej mill-Parlament Ewropew, Ringrazzja r-rapport ser fuq dan il-fajl. Ir-riżultati xorta mhumiex bżejjed fl-aħħar mill-aħħar biex inkopru Ewropa Soċjali. Ovvjament, it-tekst aħari seta offra iktar possibilità għall stati membri biex inkunu nistgħu noffru protezzjoni eh, l-inqas minn 12 sija fix xar u dak li kien iktar minn hekk li kollok kuntratt bil-miktub mis-seba jum u importanti ħafna, speċjalment għal dawk naħdmu fuq is-suq eh, illegali għaliex għandna sitwazzjoni fejn il-kuntratt qed jinħareġ biss meta l-ispettorat tax-xogħol eh, jiġi jispezzjona. U Jiena naf li hemm ħafna ċittadini li qed jaħdmu f'xogħol li mhux protett u mhux sikur fl-Ewropa U allura hija xi ħaġa frustranti li l-Kunsil qed qed mhux qed jirnexxielu minkejja protesti tagħna. Il-Onorevoli Janopoulos. Minuta. Din hija direttiva biex ħaddiema jkun hija fuq drittijiet tagħhom. Din hija ridikola mill-pal minimu pala minimu jridu nillegalizzaw l-ar. Hemm drittijiet biss għall-kumpaniji dan għa sempliciment tuhom nota żgħira dwar il-ġungla tal-kondizzjonijiet ta' xogħol. Aħna qegħdin importaġu flessibilità tal-ħaddiema kif qegħdin sejħulu u ħafna eluf ta' ħaddiema domestiċi u forse min jaħdem fil-bahar minn dotti daw persuni qegħdin jitqu bihom l Elezzjoni li jmiss aħna ma nistgħux nemmnu il-soċjodemokratiċi eh, u ma nistgħux nemmnu il-nazzjonaliżmu ta' ħadd ieħor. Aħna rridu illi morru kontra min qed jipprova e, e, e, jippromovi l-kapitali u rridu nipromovu il-komuniżmu fil-Greċja. Kommissarju President, kollegi, il-Kommissjoni kienet konsistenti eh, dejjem u grazzi kommissarju Thyssen u din dan huwa l-pilastru ta' drittijiet tal-binniedem li saru realtà din id-direttiva l-ġdida hija importanti għal kulħadd imma mod partikolari lejn dawk illi qed jaħdmu abbażi ta' eh, kuntratt tipiku mhux standard on demand abbażi tal-vouchers għal pjattaformi differenti tal-internet. Il-25% Eh, ta' ċittadini tagħna huma eh, kissa u 28% eh, tax-xogħol li qed jinħoloq mhux tipiku ehm, dawn mhux qegħdin jiġu koperti mid-direttiva attwali u għal vedna dan id-dokument għalhekk huwa kruċjali li nagħtu lil ħaddiema tagħna iktar drittijiet li jaslulhom iktar malar iktar informazzjoni. Imma L-ewwel qabel kollox din id-direttiva se tkun qed tkopri dan in-numru qed jikber kull ma jmur li qegħdin jaħdmu fuq bażi mhux tipiku. Għal dawk li qed jaħdmu għal inqas minn 12 xahar fil-ġimma mhux se jkunu koperti, imma direttiva xorta ta' benefiċċju speċjalment għan-nisa li bosta drabi jaħdmu f'xogħol prekarju. Aħna rridu aħna rridu illi ndaħlu s-sikurtà il-prevedibilità u l-flessibilità din hija meħtieġa. Onorevoli Benifej. Grazzi. Il-numru ta' ċittadini Ewropej illi huma impjegati forom ta' xogħol prekarju qed jikber mod partikolari minħabba l-espansjoni mħaffa tal-ekonomija tal-pjattaformi diġitali min qed ibati iż-żaza u n-nisa bosta drabi eh, maqbudin f'dawn il-kontratti atipiċi il ħafna drabi huma qarriqa u li huma pereżempju zero hours. Dawna qegħdin ehm, ifisser li hawnhekk qed nippruvaw noffru eh, iktar trasparenza permezz ir-regoli ehm, u kondizjoni taħjar tax-xogħol li għalmenu jagħmel iktar sens u jrendi iktar għal 200 miljon ħaddim tagħna. Aħna rridu il nkomplu jkollna direttiva qafas biex ikollna xogħol dinjetus għal kull tip ta' karriera. Aħna rridu li jkollna battalja fondamentali li nirbħuha li l-istaġ ikunu kullimkien fil-Unjoni Ewropea kif għamilna fil-Parlament Ewropew wara tliet snin ta' ġlied. Aħna rridu u nistgħu nistgħu nbidlu l-affarijiet frau präsidentin werte frau kommissarin! kommissarju in-nisa ħafna drabi jispiċċaw f'dan ix-xogħol prekarju ommijiet ukoll u dan jaħdem kontra l-ġid tal-familji Għalhekk aħna nħossu li dawn kellhom ikunu inklużi li jinti trabbi tfal għandu jiġi rikonoxut bħala xogħol. Xogħol li jitħallas. U dan għandu jiddaħħal fil-pagamini mal-minimum wage biex kopri l-lakuni fil-pensjonijiet li qegħdin naraw u aħna fil-fatt ma rajniex soluzzjoni għalija għad f'termini tal leġizlazzjoni aħna nistgħu nkunu ta' modell għal ħaddieħor ta' eżempju. U biex nagħmlu dan irridu nħarsu lejn il-mandat li jmiss biex jippruvaw jgħajbu din l-sfida. Onorevoli Sordrova. Grazzi il-leġislazzjoni Ewropeja trid tirreaġixxi għal bidliet fis-suq intern. Is-suq intern qed jinbidel kull ma jmur qed ikun hemm iktar u iktar tipi flessibbli ta' impjieg. Jiena minix qed eh, nsejħu dan nsejħu prekarju dan it-tip ta' xorx ma ħossx li xogħol flessibbli għandu bżonn jissarra fi sfruttament tal ħaddiema. Min-naħa l-oħra ċertu ħaddiema jippreferu kondizzjonijiet ta' xogħol flessibbli ovvjament huwa kruċjali li naraw li xogħol ikun prevedibbli, li jkun sikur u f'dan ir-rigward jiena nappoġġa d-direttiva u l-ftehim li wasalna għalih. Grazzi tassew, rapporteur u kummissarju.